istanajt li għalaqna d-dibattitu. Mux id-dibattitu biss fil-fat imma anka is-seduta ħat iġi maluqa. Wara najdilkom li s-seduta li jmiss ħatkun għada,